dan għandu jkun eh, irrispettat. Issa mill-grupp tal-IPP u mill-grupp tal-Liberali na nirċivejt tal-bit biex ikun hemm nominazzjonijiet għal gruppi. Dan se jkunu publikati fil-minuti ta' din il-part session jekk ma nirċivu l-ebda dikjerazzjoni li hemm xi ħadd kontra dawn il ħatrit jiġu konfermati. Il